situazzjoni fil-vant nofsan iżda anka jekk naħsbu fis-sitwazzjoni fl-Ewropa jew kull pajjiż ieħor. Il-liġi internazzjonali tgħidha b'mod ċara illi l-frontieri ma jistgħux jinbidlu bis-saħħa militari u dan huwa xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea se tkompli t-tenni darba wara l-oħra. U din l-unità u din iċ-ċarezza fl-imkien naħseb għamlitna relevanti fiż-żamma ta' prinċipji fis-sitwazzjoni taħt ċirkostanzi diffiċli ħafna. L-stampa li għandi f'moħħi bħalissa meta naħseb dwar il-vant nofsani u mhuwiex il-proċess innifsu, m'għandekx proċess bħalissa. L-istampa li għandi f'moħħi bħalissa hija dik ta' ma nafx hekk jiex bit-Taljan ngħidu li iddaħħal saqajk fil-bib biex dal-bib ma jingħalax. Ma jfissirx li huwa pass biex timxi u tibda l-proċess ta' paċi. Eh, irrid nkunu konsistenti biex nimxu lem, irrid ikollna konsens reġjonali fuq il-parametri sabiex ikonna soluzzjoni ta' żewġ stati. U irrid ikollna rida politika fuq żewġ naħat. Kif ukoll f'Washington. Fuq l lat Ewropew huwa ċar u tont li rridu nevitaw illum flimkien mal-imsieħba tagħna fir-reġjun nibdew mill-pajjiżi Arab u naħseb mod partikolari nħares lejn l-Eġittu li tant kellu rwol importanti kemm fil-Lega Arbija, iżda koll u l-Ġordan li għandu rwol importanti fir-reġjun ukoll sabiex nevitaw li din it-tendenza tkompli tikkonsolida u ssir irreversibbli f'tali punt fejn bħalma semmi Elena diġa is-soluzzjoni ta' żewġ stati ssir impossibbli biex nevitaw l-żarmament ta' din is-soluzzjoni ta' żewġ stati biex issir impossibbli meta jkun hemm dik ir-rida politika. Allura naf li din hija approċ dan huwa approċ minimalistiku iżda rridu nkunu realistiċi meta nitkellmu dwar politika barranija u din naf li bdejt bil-mandat tiegħi l-ewwel żjara tiegħi kienet fl-Izrael u Palestina. Jiena kont qed ngħid ħames snin, kważi ħames snin, erba' snin u sitt li dan il-konflitt jista' jiġi solvut. U vera għadni nemmen li dan għaliex il-parametri internazzjonali huma ċari. Iżda mingħajr ir-rieda politika tal-partijiet u mingħajr il-kunsens internazzjonali mhux se jkollna il-momentum fuq dawk il-parametri internazzjonali. Minix qed dal-proċess biex joħroġ għal-riżultat għal soluzzjoni ta' żewġ stati. U aħna bħala Ewropej nafu li jekk mhux se jkun hemm soluzzjoni. Ta' żewġ stati mhux se jkun hemm soluzzjoni u l-Iżrael mhuwiex daqshekk perfett. Il-Palestinjani jafu wkoll. Ir-reġjun kollu jaf is-sitwazzjoni kif inhi allura bħala ħbieb ta' Iżrael, bħala ħbieb tal-Palestina, bħala ħbieb tar-reġjun in ġenerali. U permetti li nreferu kol għal legarbi jem hemm bażi tajba għan negozjati għada jem. L-Unjoni Ewropea hija konvinta li se nkomplu nkunu maquda u konvinti li dan huwa fl-interess tal-Iżraeljani u l-Palestinjani u r-reġjun in ġenerali biex ikomplu eh, jaħdmu biex ikollhom obġettiv ta' żewġ stati soluzzjoni ta' żewġ stati u jiena nixtieq nara dan eh, b'mod ċar f'dan l-emiċiklu huwa ċar ukoll għal sigurtà ta' Iżraeli u għal reġjun kollu kemm hu. Naħseb ħani għafawnek fuq dil-kwistjoni Eh, signora President, eh, grazzi ħafna u forsi nistgħu nkomplu diskussjoni fuq il-punt li jmiss. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna, onorevoli eh, Mogherini. Rappresentant Oli, mela nalaq dan id-dibattitu u naddu għal punt li jmiss eh, tal-lum fejn eh, għanna l kommenti minnaħa ta' rappresentantoli għall-affarijiet barranin u politika ta' sigurta fuq eh, l-Onorevoli Mogherini situazzjoni fis-Sudan hija l-punt tal-aġenda li mis Onorevoli Mogherini fidejk. Thank you, Mr. President. Nirringrazzjak, President. In-nies tas-Sudan qed jitolbu bidla ilhom erba' xhur jagħmlu demostrazzjonijiet minħabba il-prezz dejjem jola tal-affarijiet essenzjali imma għal libertà għall ġustizzja għall paċi studenta li libset din il-libsa bajda li tkellmet mal il-miġema għamlet impatt. Aħna l-Ewropej nixtiequ nejnu eh, din l-aspirazzjoni lejn il-libertà. in nista Sudan aħna nixtieqhom li li ħajja sewwa, ikollhom ukoll il-paċi u li verament ibidlu dan il-pajjiż li tant sofra. Il-ġimgħa l-oħra l-militarħa il-possess u l-Bashir issa qiegħed arrestat f'daru. Huwa eh, mill-ICC huwa eh, tressa l-qorti mill-qorti internazzjonali issa hemm sentej ta' tranzizzjoni ta' tranzizzjoni kunsil militari li huma mul minn settur differenti tal-armata imma dawk li qed jipproposta u anki l-partiti tal-oppożizzjoni ma, laqgħux din il-proposta iridu qegħdin jgħidu li jridu kun hemm tranzizzjoni ċifiri aħna qennihom u qednihom li kunsil militari mhux se jkun eh, dak li li għandhom bżonn in-nies. U għalhekk it-tranzizzjoni ta' gvern ċivili hija ħafna ħjar. Dan l-aħħar jumejn eh, l-affarijiet eh, minn qiegħed imexxi qed juri rida tajba, il-kap il tal-Kunsil Militari nbidel, eh, ir-riżenja wkoll il-kap tas sikurta Sigrieta u kien hemm xi priġuni li ġew meħlusa dan ifisser li negozjat huma possibbli u ċar li jekk ma jkunniex tranzizzjoni tajba, il-kriżi fis-Sudan se tkompli u biex nevitawn affarijiet bħal dawn hemm bżonn li gvern ċivili li jkollu awtorità li jieħu deċiżjonijiet li dan jilħaq minn ikun elett mill-iktar l fis. Bekk ġifiri il- għal riformi eh, politiċi u eh, ekonomiċi dak li qed jitolbu n-nies ta' Sudan naslu għal-jom. Aħna il-fatt li eh, issa memx il-kerfju spiċċat fost affarijiet oħra hemm ukoll miżuri oħra li se jieħu il-Kunsil Militari ta' Transizzjoni ġifieri li jiġu meħluża il-priġunieri politiċi u anke riforma ta' setturi tajjeb ġifiri li minn għamel l-abbużi dan l-axħar u kol ikunem reazzjoni għal dan l-assoċjazzjoni tal-professjonisti, atturi oħra, kunu jistaw jikoperaw bejnietom. U importanti li l-oppozizjoni tibqa maquda f'dan iż-żmien tant kritiku. Nixtieq billi ngħid billi nirreferi għal fatt li Fid-dikjerazzjoni tagħna tal-ġimgħa l-oħra referejna l-pożizzjoni li ħa il-Mosifaki eh, li huwa il-President eh, tal-Unjoni Afrikana, anki l-Kunsill tal-Paċi eh, għal dan aħna naqblu mal-fatt li l-awtorità issa tkun ċivili għandu issir tranzizzjoni fi 15-il ġurnata biex um, ikun hemm proċess konsultativ fejn jiġu uh, maqbula ġifiri il-modalitajiet għal elezzjonijiet ħilsa u bħal uh, nies l-oħra tal-Afrika aħna rridu li dawn l-elezzjonijiet ikunu fidejn il-ċivili. Eh, Dawn kienu talbit tagħna wkoll fuq dan il-każ. Sakemm it-tranzizzjoni ma tkunx fidejn ċivili l-Unjoni Ewropea mhux se tirrikonoxxi l-leġittimità ta' dan il-Kunsill Transitorju ġil kunsill Militari. Imma meta ikun isir dak li qed ngħidu aħna aħna nkunu nistgħu nappoġġjaw mill-lat politiku kif ukoll mill-lat ekonomiku. Grazzi ħafna fisem il-Pepe naddu għall-Onorevoli Zeller, Jahim, jekk joġbok. Għal-darbohra. Għal-darbohra qed naraw dawn il-moviment eh, fl-Afrika, fis-Sudan, eh, fl-Alġerija wkoll ġifiri fi qed naraw żewġ dittaturi li tneħħu. Imma nies qed jitolbu għal iktar iridu soċjetà ħilsa mibnija fuq prinċipji demokratiċi. Imma nafu kemm huwa diffiċli wara li pajjiż ikun taħt il-reġim eh, ta' abbuż. Jekk ikun hemm biss il-militar, il militar mhux bil-forsi kunem hemm gvern eh, eh, kif nimmaġinawh l-Unjoni Ewropea dejjem trid iżżomm approċċ konsistenti lejn l-istati kollha u il-rappresentanta għoli qed taħdem mal-Unjoni Afrikana biex tejn il-nies ċivili fis sudan biex ma narawx li Sudan jerġa' jispiċċa palma spiċċat il-Libja. il-minoranza u koll issa ila maħkuma ebżon tinata drittijiet tagħha. Grazzi ħafna issa għall-essendi il-sillur Enrico Guerrero Salam. Grazzi, President. Sinjura rappresentanta Orja. Qegħdin issa naraw stennijiet ta' bidla li qed jitolbu n-nies tas-Sudan li huma mexxija fost l-oħrajn minn nisa u minn ċertu setturi tas-soċjetà li jirrappreżentaw ġifiri l-kapaċità li għandu dal-pajjiż biex jimxu l qudiem Din is-sitwazzjoni imma ta' gvern awtoritarju li ilha 30 sena s-saddejja Ovvjament, qed naraw magħha eh, mill-kriżi umanitarja xi seba' miljun ta' persuni qegħdin friskju ta' ġuħ. F'dan il-pajjiż hemm xi żewġ miljun persuna li qegħdin jimxu minn ma jistgħux joqogħdu f'djarhom, refuġjati wkoll ġejjin minn pajjiżi oħra l-Eritrea, l-Etjopja, s sudan tal-Nofsinhar, eh, Somalia, l-Ġibuti nafu li dawn kollha flimkien jirrappreżentaw l-ar kriżi umanitarja fid-dinja 20 miljun persuna f'sitwazzjoni tal-biża. Aħna rridu natu risposti għal għajnuna umanitarja ta' veru biex niżguraw li jkun hemm ukoll il-paċi gvern stabbli. Għalhekk il-grupp tagħna qed jaqbel mal-pożizzjoni li ħadet ir-rappreżentanta Olja, jiġifieri li naraw li jkun hemm ta' nies ċivili ma nirrikonoxxux kunsill militari li jieħu koll li naraw li għal baxiri jispicċa fl-ICC nejnu li tobba u n-nies li tant huma importanti nejnu għom biex jiġildu kontra kriżi umanitarja. Grazzi ħafna Enrique, issa għall-għalda, issa s-senjura Xake iż-żazax tas-Sudan hija l-popolazzjoni tas-Sudan. L-età medja hija ta' 19-il sena. Il-mexxejja bħal ala sala, il-mexxejja nisa huma qegħdin imexxu u irnexxilhom li jneħħu Omar al-Bashir dittatur biex dan jitieħed l-ICC għal reati kontra l-umanità, kontra in-nies tas-Sudan. Mela, dawn għandhom ifakruna dawn l-avvenimenti l-fatt li repressjoni qatt ma tista tieħu post il-talbi tal-libertà, il-korruzzjoni. il talbi tal libertà il korruzzjoni li ma jkunx hemm korruzzjoni u repressjoni, e kif wieħed jimmaneġġja l-immigrazzjoni dan kollu irridu noqogħdu attenti biex ma jkunx hemm konsekwenzi ħażina fuq iż-żgħażagħ tal-Afrika ta' fuq. U jiena eh, naf li bl-istituzzjonijiet, soċjetà ċivili, movimenti demokratiċi, dawn l-isforzi kollha ġew melba. U dan min ġifiri l-edukazzjoni għalek biex nevitaw eh, repetizzjoni ta' dak li ġara fil-Libja bżonn investu fil-paċ fid-demokrazija u nevitaw li l-milizja u l-militar jieħdu il-seta umma għax dawn jirreklutaw zazax wara kollox kif qalet sama għali, waħda mid-demonstranti, qalet li ir-ras tajnija imma il-ġisem għadu għadu ħaj Sinjura rappresentant nirringrazzja għal dak kollu li inti tagħmel. Aħna għandna bżonn Ewropa iktar maquda. Issa iktar milli kellna bżonn ħames snin ilu għal ġid tad-dinja kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal grupp tal-Gwen, GL, Sinjura Verġja. Jiena għattattenta attenta ħafna qabel deċidejt nista' ngħid f'dan id-dibattitu li ġi l-gwe talbet biex nagħmluh biex nuru solidarjeti tagħna speċjalment man nisa eluf tagħhom li qegħdin jiddemonstraw b'mod paċifiku minn 19 ta' Diċembru. Imma xorta hemm nies jinqatlu, jiġu midruba. Sinjura rappresentanta għalija, għawnek nistaw aħna nejdu li e, ma għal bashir l-Europa ma, ma kellix ikolla relazzjoniet miegħu. Ma mardux nħalsu biex ġara qabel. Bżonn li gvern ċivili e, anki ġifri kif naraw li qed titlob il-trojka il-gvern militari ta' bħalissa ħadd ma nistgħu nirrikonoxxuh Ir-Russja u l-Saudi Arabja rikonoxxutu. Anki fil-Jemen hemm il-militar l-ex ġanġawit bżon jiġu u kol ġudikati għal reati kontra l-umanità f'dan Aħna nistaw għom, intom tistaw tejnu l-poplu ta' Sudan fil-bdil ta' reġim biex ir-revoluzzjoni ma tkunx għal xejn, ma tġib verament stabilità fil-reġjun. Grazzi ħafna. Nina Gill issa għal-SND. Iva, sinjura rappresentanta Olja, diġa smajna li s-Sudan ra ħafna tibdiliet f'dan l-aħħar ġimgħat għal-Bashir issa ġi arrestat u hemm mexxejja militari li kell ħadd ma jista' jaffordja li jixtrieħ fost l-ofrajn u anki it-tieni rata ta' inflazzjoni l-iktar fid-dinja. In-nisa tas-Sudan qed naraw li huma b'saħħa saħħithom ħafna u huma qed jitolbu t tibdil ta' veru għandhom riservi fuq reġim militari u jixtiequ li tranzizjoni ssir biex ikun hemm gvern ċivili. Ġifiri wara li jkun hemm elezzjonijiet li jkunu ġusti u ħielsa. Aħna rridu nuru s solidarjetà ma' min qed jagħmel demostrazzjonijiet u ngħidu li il-Kunsill militari ma jistax non jistax naċċettawha Rridu naraw restrizzjonijiet issa jiġu kanċellati. Proċess kredibbli li jkun ta' livell oli biss li jġib għal riformi l-politiċi u ekonomiċi dan pajjiż huma importanti ma jien mistoqsija lilek. X'mekkaniżmi u alleanzi intom qegħdin tipproponi biex il-demokrazija tasal f'qasir żmien? U li li jess se tara ftit il-flussi finanzjari li qed imorru lejn is-Sudan meta il-BNP Pariba mill-Amerika kienu immultawhom 9 miljun ta' euro u l-esportazzjoni tal-armi mill-Unjoni għada projbita u nara kif qed tagħmel biex tara li tiġri tkompli rispettata. Grazzi. Dziękuję bardzo, przystęp. Grazzi ħafna mela issa ngħadu għall proċedura KHDI u bħala l-ewwel kelliem għandna l-Onorevoli Marjas fil-lista. Grazzi, President. Aħna diskutejna mhux l-ewwel darba dan il-pajjiż is-Sudan dan l-aħħar kulħadd kien ikkundanna eh, il-politika tal bashir u tlabna l-Unjoni biex tieħu miżuri biex tieqa f'din is-sitwazzjoni. Ġifieri, id-drittijiet, il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem naraw li jieqfu u nagħtu libertà lill poplu tas-Sudan. U fl-aħħar mill-aħħar min għamel dan huwa għal poplu stess li jirnexxilu jagħmel hekk. Il-Omar al-Bashir jirnexxilhom li jiġi arrestat imma qadbaqa il-forzi gvern militari li imponi wkoll il-liġi marzjali il-gvern militari mhuwiex parti mit tranzizzjoni għalhekk ma jistax jibqgħu jmexxi hemm bżonn li nagħmlu pressjoni qawwija ħafna min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm elezzjonijiet jilsa biex il-problemi kbar ta' natura politika nsibulhom soluzzjoni u ovvjament il-problemi ekonomiċi u koll jgħinu għal dan ir-reġjun. Grazzi, grazzi ħafna Sur Marija. Is-Sur Castaldossa, Iva, grazzi President. Wara 30 sena il-Sudan les biex idawar il-paġna. L-impossibli qed isir impossibbli Omar al-Bashir, dittatur li ilu issa jiġi mfittex imħabba il-ġenoċidju ta' Darfur issa ġi arrestat. Imma il ovvjament xorta mill-militar imma xorta qegħdin jiddemostraw in-nies ma jridux il-gvern il militari għax huwa reġim despotiku ta' al-Bashir. Il-protesti se jkomplu sakkemm it-talbi tal-oppożizzjoni ma jġiex mill-qwa. Tranzizzjoni għal gvern ċivila, ġustizzja għal min ġimaqtu mill-pulizija u il-mexxejja tal-ex reġim iridu jitresqu il-orti mħabba dan l-ista li kellu nis li kellu baxir. Ek ikun hemm proċess inklusiv huwa possibbli biex jaddi għal-riformi li għantant għandu bżonn dan il-pajjiż. Imma il-poter hemm bżonn jaddi fidejn gvern ċivili u dan irid isir b'mod paċifiku aħna ma jistax ikun li nħallu gvern militari jiġi rikonoxxut li jerġa' jixteret dem ta' nies innoċenti. Issul Rubik. Grazzi, President. Jiena naħseb li fis-Sudan huwa importanti l-ewwel qabel kollox li nasbu fil-MDGs ġifiri l-ilma tax-xorb jekk ikonna dawn il-miri u naraw li jidħlu fis seħħ ovvjament il rinovabbli l-enerġija rinnovabbli u kol Jekk aħna fiż-żoni rurali rnexxinna naslu flimkien mal-SMEs, inkunu għamilna avvanz kbir, noffru futur il-Sudan, nixtiequ dan il-pajsi stabilita kif aħna ngawdu fil-punent. Grazzi ħafna. U issa, il-Sinjura Reprezentanta Olja. Fidejk, Sinjura. Grazzi ħafna, President. Jena nishtiq nirringrazzja il-kollegi kollha għall appoġġ ċar li urejtu xoll li qegħdin nagħmlu biex nirribatti ċertu mistoqsijiet li smajna għal tip ta' strateġija u x'tip ta' alleanzi li aħna diġà qegħdin nippruvaw nibdu, nibnu din it-tranzizzjoni biex ikun hemm gvern ċivili u jkun hemm elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi. U kifet fjina fil-kummenti tal-bidu tiegħi kif namlu dejjem meta kull, da, kull darba il-pozizjonijiet jinaqdu dan isir ta' spiss, jiġri ta' spiss, anki ġifiri semmejt l-Unjoni Afrikana, referejt għal pozizjoni ċara li ħadet din l-Unjoni li hija importanti wara kollox. Jina smajtu ukoll il-xettu intom li dan it-tibdil fiż-Sudan huwa parti minn tibdil ikbar li fih insibu l-sfidi imma wkoll it-tamat għar-reġjun kollu ta' dan il-parti tal-Afrika tal-qarn tal-Afrika. U ukoll tibdiliet li qed naraw f'pajjiżi oħra l-Eritrea pereżempju u l-sfidi imma li joħolġu mill-perspettiva umanitarja u anki ta' sigurtà Għalhekk ir-rwol tagħna jiena naħseb bil-appoġġ komplu tagħkom hawnhekk nista' nitkellem ukoll għall-Kummissjoni mhux biss imma anke għall-Kunsill il-fatt li dan din it-tranzizzjoni demokratika aħna nkunu hemm biex nakkompanjawha biex naraw li jkun jasal dan il-gvern ċivili u naħdmu id fit mal-Unjoni Afrikana għal ġid tar-reġjun biex dawn l-affarijiet jiġru u l-żgħażagħ n nisa tas-Sudan isibu jaslu għall-aspirazzjonijiet tagħhom. Imma ovvjament bħal kull tranzizzjoni jkun żmien diffiċli li ċansijiet ikunu qegħdin hemm imma riskju wkoll. Jiena nixtieq għandhom personali nirringrazzja l-kollegi li ħadu dan l-okkazjoni ta' l-aħħar sessjoni tal-plenar aħħar intervent li huma kellhom biex ringrazzjawni jiena nirreċiproka u ngħid li għalija kien verament ta' sodisfazzjon ta' pjaċir naħdem magħkom mal-membri ta' dan il-Parlament li taħdmu fuq l-affarijiet ta' politika barranina u ta' sigurtà u jiena sal-axħar net sal-voti se nkun ma'kom u ikolli ċans nselmilkom u grazzi għal kooperazzjoni veru tajba li kellna dawn l-aħħar ħames snin flimkien. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna. Rappresentantoli. Aħna grati wkoll għax-xogħol minn tiegħek. Grazzi tal-li ħdimna ħdimt flimkien magħna id-dibattitu magħluq. Temat oħrona rzetelności viboru Ewropejskich. Issa ngħaddu punt li jmiss il-projezzjoni tal-integrazzjoni tal-elezzjoni Ewropej mod partikolari fir-rigward ta' teddit internazzjonali għaċ-ċiber sigurtà. U nilqa l-Onorevoli Ministru Gabriele fissem il-Konsil, il-Kommissarju Kinga, jina kontent li Eh, semmexxi dan il-punt tant viċin tiegħi minħabba l-kompetenzi tiegħi fi dan il-Presidenza tal-Kunsill. Ministru, jekk joġbok. Thank you. Grazzi, President, onorevoli membri, il-prezenti xar id-dieħel l-elezzjonijiet Ewropej se seħħu eh, f'kuntest politiku differenti ħafna minn dak ta' qabel l-aħħar informazzjoni li għandna u attivitajiet malizzjużi fuq l-internet li jinkludu attakki fuq l-infrastruttura tal-internet għandhom l-għan kull ma jmur dejjem jikber biex ifixklu l-elezzjonijiet u d-demokraziji tagħna. Huma għaddejjin l-elezzjonijiet fil-Stati Membri kollha waqt erba' tiem hemm sensitività kbira min-naħa tal-riskju assoċjat ma' attakki fuq l-internet. Jekk ikunu ta' suċċess fi stat membru wieħed ikollhom effett domino fuq il-proċessi demokratiku fil-27 l-oħra. Allura hemm ir-riskju wkoll ta' diskreditu tal-istituzzjonijiet Ewropej u mhux hekk biss, imma perjodu importanti ħafna għall awtoritajiet nazzjonali tagħna kif iżjed minn 50 elezzjonijiet ħajsiru wkoll fi stati membri sal-2020. Meta aħna ippjanajna l-programm tal-presidenza ta' siċċur aħna identifikajna bħal priorità l-ħtieġa biex nam niproteġu l-infrastruttura l-elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi li nżidu l kapacitajiet u l-informazzjoni biex inwiġbu l-attakki ċibernautiċi e, huma elementi importanti ħafna bil lan biex nassiguraw il-proċess elettorali. Aħna natu importanza kbira fuq da' suġġett illi kien rikorrenti fl-aġenda tal-Kunsell Ewropew f'dawn l-aħħar xhur l-istituzzjonijiet Ewropew u l-Istati membri fil-fatt għandhom rwol komplementari importanti kull wieħed minnhom skont il-kompetenza tiegħu biex nipproteġu l-proċessus demokratiku. Hemm bżonn ta' e, sforzi konċentrati minn kulħadd, anke mis-soċjetà ċivili u l-industriji tal-platforms tal-internet. It-tweġiba tagħna hija komprensiva bid-dimensjoni interna u esterna. Fi frar ta' dis-sena, il-Kunsillu Stati Membri tiegħu adott tajna kunsilli eh, u eh, rakkomandazzjonijiet għal elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi, pakkett li jinkludi eh, proposta leġislattiva fuq ir-regolamentazzjoni tal-partiti politiċi wkoll il-liġi adottata mill-leġislaturi. Anke l wkoll u kollazzjoni kontra mm, informazzjoni ħażina. Onorevoli membri, nħu l-opportunità biex nirringrazzjakom għal kooperazzjoni tajba illi waslet għal azzjoni ma ta' malajr biex ir-regoli joħorġu fuq <clears throat> l-użu ħażin ta' dejta personali fil elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Konklużjonijiet tal kunsel qed ipoġġu e, approċċ komprensiv biex nipproteġu l-elezzjonijiet Ewropew Ewropej minn e, e, dbabis minn ġewwa u barra mill-Unjoni approċċ komprensiv li huwa l-motto tagħna. Marriċ li nħallu l-ebda loopholes, kull possibilità ta' atturi u azzjonijiet għandhom jidħlu fl-azzjoni tagħna. Allura rridu azzjonijiet li jittieħdu fil-fatt dawn l-azzjonijiet jittieħdu ġew implementati. Laqat regolari seħħu għal network ta' kooperazzjoni tal-elezzjonijiet f'kull stati membri, stat membru biex ikun hemm sim u skambju ta' opinjonijiet u l-ħolqien ta' ta' sistema rapida fej e, kun, punti ta' kuntatt rapidi f'kull stat membru jaqsmu e, ma' stati membri oħra e, l-informazzjoni li jħossu neċessarja li jaqsmu. It-tisħiħ ta' il-sistema tal-medja Ewropea biex insaħħu e, fact checkers indipendenti u attivitajiet oħra biex nipproteġu l-integrità tal-proċess elettorali li jinvolvi s settur privat u s-soċjetà u l miżuri biex nindirizzaw ir-riski fuq l-internet f'dan id-dawl u wara r rakkomandazzjoni fuq iċ-ċibersigurtà tat teknoloġija Eh, għammin eżerċizzju biex niproteġu u dan eh, fil-parlament kienem eh, azzjoni li tieħdet biex kunem attentat dwar il-protezzjoni dwar is-sigurtà online. U fl-istess vena l-Kunsill Ewropew f'Marzu talab għall implementazzjoni sħiħa tal-prattika, ta' kodiċi ta' prattika u fl-aħħar sensiela ta' miżuri mal-atturi interessati biex nikkontribwixxu l-presidenza niediet eżerċizzju ta' mapping biex identifika azzjonijiet li għandhom jittieħdu li ttieħdu fi stati membri li jurew e, il-mod kif għandna nikkumbattu informazzjoni ħażina, misinformation. U dan kien bażi għal rapport li aħna għandaħlu fi diskussjonijiet fuq il-modi possibbli kif nimxu l-qoddim, anka wara l-elezzjonijiet ta' dis-sena għal kunsill Ewropew ta' Ġunju. U grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna Ministru Onaddu għal Kummissarju Julian King. Julian, Kummissarju, jekk jogħġbok. Uh, uh, Chair, onorevoli membri, verament dan huwa dibattitu f'waqtu. B'elezzjoni tal-Parlament Ewropew qegħdin wara l-bieb u meta niġu biex nieħdu miżuri wasalna fl-aħħar passi insomma. X'għamilna sissa aħna smajna xi wħud mill-affarijiet li qegħdin nagħmlu biex nirrevedu f'dawn l siċċur jew ftit iżjed aħna ġibarna flimkien l-istati membri il-kummissarji tal-elezzjonijiet esperti anke tal-IT b'netwerk ta' kooperazzjoni msaħħa ta' elezzjonijiet u biex nipromuovu kooperazzjoni biex intejbu s-sigur tal-elezzjonijiet tagħna. Għamilna rapid Eh, alert system fost l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea biex nindunaw u nsibu soluzzjoni għal problemi ta' informazzjoni ħażina u ħdimna flimkien ma' din il-Kamra mal-MEPs biex aħna nqajmu kuxjenza fuq speċjalment fuq reklamar politiku fuq l-internet u sistemi ta' reżiljenzi. Iva, aħna organizzajna E, laqa miegħek President, e, workshop miegħek President fuq dan is-suġġett. U flimkien mal-Parlament u l-Istati membri aħna ħdimna fuq aħdimna ma' Aġenzija ta' sigurtà biex niċċekkjaw kemm aħna reżiljenti. U da kien immexxi mill-kollega tiegħek Viċi President Villand u rajna platforms tal-internet biex jidħlu mill-prattika e, e, fis-sajf li ġiet infurzata fil-pjantazzjoni biex aħna e, nittakiljaw il-problema ta' informazzjoni ħażina f'Diċembru. Il-platforms kienu qed jirrapportaw xar xar fuq il-progress biex nittakiljaw mizinformazzjoni, speċjalment nuqqas il-informazzjoni ħażina. Undunajna li kien hemm progress. Imma dawk ir-rapporti kienu eh, biċċa biċċa u għallulna illi fċerti partijiet l-isforzi huma neqsin. Waqt li sar xi progress fis-settur ta' trasparenza politika, hemm bżonn intejbu il-skutinju indipendenti għal iktar aċċess eh, fact checkers fuq l-internet fuq l-informazzjoni li għandhom bżonn imma aħna ma rridux li Eh, il-platforms jagħmlu eh, u jħassru forsi x-xogħol tagħhom stess. Aħna ħanna rridu korrezzjonijiet ta' malajr, pereżempju programm pilota biex nikkoreġu il eh, rekord din hija inizjattiva min-naħa tas soċjetà ċivili. Issa narċivejna l-aħħar rapporti mill-platforms fuq x'qegħdin jagħmlu għal xahar ta' Marzu u ħan ippubblikaw dawk ir-rapporti fil-ġranet li ġejjin. Din hija l-aħħar xprunata biex konna verament impatt għal ġlieda tagħna kontra il-miżinformazzjoni. L-aħħar eh, rapport qed juri li sar iktar progress, pereżempju bħala trasparenza għal reklami politiċi u riklam ġenerali, imma għad hemm ċerti kwistjonijiet pendenti. Fl-aħħar nixtieq ngħid li l-Istati membri għandhom timijiet ta', ta rispons fuq il-computers tagħhom u li ħajġu iżjed għal iżjed għall-integrità f'nofs Mejju. Din hija l-aħħar opportunità li biex nittestjaw kemm il-miżuri tagħna ta' ċiber ta' huma b'saħħithom bi preparazzjoni l-elezzjonijiet tagħna. Kwistjoni waħda nixtieq insemmi li għadhom pendenti li qegħdin niffaċċjaw naħdmu fuqha fuq il-platforms, speċjalment fuq Facebook. Hija id-deċiżjoni ta' Facebook li ma jippermettux reklamar transkonfinari politiku naf li din għajmet tħassib f'din il-Kamra. Kif qal President Juncker fl-iskambju ta' ittri mal-President Tajani dik kienet deċiżjoni li l-Facebook għamlu. M'hemm xejn fil-kodiċ ta' prattika li tilimita reklamar politiku għal dawk li jirreklamaw li jgħixu f'xi stat membru. Imma kienet deċiżjoni ta' Facebook biex jirrispettaw il-liġi, jafidejhom kif jirrispettaw il-liġi. U f'dan il-każ id-deċiżjoni li ħadu huma l-interpretazzjoni li taw biex jirrispettaw regoli internazzjonali ta' elezzjoni għajmu dubji tal-kapaċità ta' entitajiet istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea li jikkomunikaw b'mod effettiv bi preparazzjoni tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropea. Aħna ddiskutejna dan fil-konferenza tal-Presidenti il-ġimgħa l-oħra u kuntent ngħid illi s-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew il-Kunsill u l-Kummissjoni kidbu lil Facebook u poġġew iswed fuq l-abjad it-tħassib tagħna b'mod u talbu lil Facebook biex jirrikonsidraw l-approċċ tagħhom bħala urġenza. Għandna opportunità li indirizzaw da tħassib b'mod dirett ma' Facebook flaqa li ħajkolna fil-futur qarib. ċe, nixtieq ngħid li dil-kwistjoni kollha ta' sigurtà ta' elezzjonijiet mista tisparixxi wara 26 ta' Mejju kif smajna hemm elezzjonijiet li jkomplu fil-fatt hemm eh, elezzjoni f'Ewropa kull ġimgħa u għandna bżonn nissuktaw l-isforzi tagħna biex nipproteġu l-elezzjonijiet u l-ħajja u l-ħajjiet politiċi f'din l-era diġitali u dal-proċess ħajdaħħal fih diskussjoni fuq livell ta' Kunsill Ewropew f'Ġunju dwar kif l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew marru u l-elezzjoni li smajna minn li tan-nistgħu nitalmu minnhom b'rapport ippreparat mill-Presidenza mill-Kummissjoni Rappreżentanti ħatkun opportunità biex nimxi naħsbu l qudiem nitalmu mill-elezzjonijiet tal-passat reċenti u nippreparaw strateġija għall-futur. Dak li ħajjiġi l-Minissa sa tmiem Mejju naħseb aħna għandna niddiskutu dwar kif nirreaġixxu, kif nitalmu mill-elezzjonijiet u nieħdu l-passi neċessarji għal-futur. Imma aħna nirrevedu l kodiċi ta' prattika iktar tard matul is-sena u nħarsu għal darbohra dwar jekk nistgħux nagħmlu iżjed biex nixprarunaw it-trasparenza madwar l-attività ta' platforms online f'dan l-ispazju politiku nħares il qudiem biex nisma' dibattitu tagħna llum din hi sfida tal-ġimgħat li ġejjin din hija sfida li mhix se tisparixxi fil-futur qarib iridu nixprunaw għal azzjoni immedjata imma għandna bżonn inħallsu wkoll iktar lilin fil-futur biex inkunu żgur li l-proċessi tagħna demokratiċi jibqgħu eh, b'saħħithom kif aħna inħossu li għandna għandhom bżonn li jkunu. Grazzi ħafna Kummissarju sa fissem il-Pepe l-onorevoli Danuta Hibner jekk jogħġbok. Nixtieq ringrazzja l kommissjoni Konsil eh, u l kommissjoni għall-impenn kbir li għandhom. Dan huwa elezzjonijiet um, dan huma importanti ħafna dan is-suġġett għax jista' jaffettwa eh, ir-riżultati daw il-proċess. L-Ewropej huma kull ma jmur konċernati hum ħasba fuq is-sikurtà fuq l-internet. L-aħħar servej tal-barometru qed jgħidu l wieħed u mija huma mħassbin u nkwetati fuq manipulazzjoni fl-elezzjonijiet biex niġildu kontra teddit eh, fuq l-internet u biex nassuguraw li l-ambjent fuq l-internet ikun sigur għandna bżonn kooperazzjoni internazzjonali. Allura tal-kuntest regolament Ewropew fuq il-finanzjament ta' eh, partiti politiċi u fondazzjonijiet bilan biex nipproteġu il-proċessus elettorali minn kampanji ta' miżinformazzjoni fuq l-internet permezz tal-użu ta' data personali jiġbet lejhom e, e, e, li ikun hemm kastigi u pieni kontra dawk li jabbużaw kif ukoll l-azzjonijiet tal-Kummissjoni biex tibni ċibersigurtà fl-Ewropa, appoġġ u kuxjenza fuq livell ta' stati membri da' kollu jisajin iċ-ċittadinanza biex jagħmlu l-għażliet politiċi tagħhom f'ambjent sigur u trasparenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna fissem l essendi l-Onorevoli Morales. Grazzi President, jina nilqa għal miżuri li saru fuq dawn fuq dil-kwistjoni, kwistjoni taħraq ħafna u jibsa ħafna problematika. Hemm sens ta' urġenza fiha din, il-Kummissjoni segwiet it-talbit tagħna bħala parlament biex aħna e, inkissu darba l-dejjem miżinformazzjoni u aħna rajna li l komissarju qal li għad baqalu 116 miljun kont e, fals u aħna ma nistawx namlu progress jekk ma nużawx l-odot li għanna fidejna, li għura msens ta' urġenza għal dan mhix kwistjoni ta' Facebook biss, hemm it-Twitter, hemm Google, eċċetera. Verament rridu naġixxu bħala tim biex nassiguraw li jkun hemm din tip ta' sigurtà. Azzjonijiet online u offline di mhix kwistjoni ta' ċibersigurtà biss. Bħala online aħna tlabna biex kun hemm akkontabilità algoritma sħiħa u trasparenza essenzjali biex iċ-ċittadin kun jistgħu jipproteġu l lum infushom u jelbu kull tip ta' manipolazzjoni u biex ma jkunx hemm interferenza barranija. offline aħna jrid ikollna salvagwardja elettorali bħal regoli u trasparenza, e, e, rispett tal perjodi ta' silenzju, profiling għal anijiet e, e, e, e ta' GDPR u għandna bżonn passi maġla biex inneħħu kontijiet folots, il-fake accounts. Aħna rridu nassiguraw illi aħna nifmu l-GDPR mhix biss modell għal protezzjoni imma aħna rridu neħu deadlock eh, eh, għal privacy regulation, regulation biex inkunu żguri li jkun hemm protezzjoni għal ċittadini ta' u l-individwi rridu nasmu dwar x'nistgħu nagħmlu fuq eh, Facebook u dwar l-iskandlu ta' Cambridge Analytica hemm tliet regolaturi fid-dinja mill-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Jien jgħid l-Unjoni Ewropea u rrid l-Unjoni Ewropea taġixxi u taħdem kontra eh, entitajiet barranin, idejn barranin li jinterferixxu fl elezzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Aziz Morax. Għandek blue card illi għandek minn l-kollega tiegħek inti les biex twieġeb. Naħseb dwar Iva, all right. So, please, I have a question. Thank you, Claudia. It, it's really not hostile. Miex waħda ostili. Sirt nafek minn mendu eh, bdejna unek, inti ma tarax li minkejja l-affarijiet kollha li intijiet jiet fid-diskors tiegħek li ħafna minn daw l-affarijiet nifhimhom u naqbel magħhom, iżda m'intix qed tara illi hemm periklu meta daw l-odda jintużaw mill-livell tal-istat, minn tal-gvern, illi l-libertà tal-espressjoni tista' tiġi mxekla online mod partikolari, fejn eh, bażikament id-dritt eh, eh, ta' dak li tista' tgħid jista' jiġi mxekkel. Grazzi. What I said at the beginning. Li qed fil-bidu naħseb il-Kummissarju jaqbel miegħi meta ħajkonkludi, maħniex qed nitkellmu dwar il-libertà tal-espressjoni li hija l-iktar ħaġa li nozzu qed nidħol nitkellem dwar l-interferenza għal elezzjoni sovrani tagħna mill-setat barranin. Eh, din rajnija fil-elezzjoni tal-2016, referendum tal-Brexit Mannix evidenza, prova ta' evidenza, iżda l-istruttura demokratika hija instabbli u ħafna affarijiet bħal libertà tal-espressjoni u affarijiet oħra li nozzu jsiru instabbli. Allura din hija risposta tiegħi illi l-libertà tal-espressjoni nożda daqskemm tozza inti iżda l-elezzjonijiet permezz ta' dawn il-verifiki nazzjonali mhuma se jxeklu xejn. Grazzi. Grazzi ħafna sa fissem l-ICR l-Onorevoli Fotiga. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna l-informazzjoni, eh, teknoloġija ta' informazzjoni u l-influenza ta' operazzjonijiet intużaw mir russja lejn il-vant għal ħafna snin, inklużi fl-elezzjonijiet. Għaliex? Sabiex jimminaw il-fiduċja u eh, jimminaw demokrazija biex eh, xeklu divizjonijiet, biex xeklu il-verità u biex issaħħu wkoll narrattiva li huma favur il russja Issa llum il-ġurnata e, tielet qari ħeġi kompletat e, fil-qatt legali li jiżola e, l-internet russu mill-bqija tad-dinja. Għaliex? Irridu nitalmu malajr kemm jista' jkun Mm, sigurtà tagħna kif ukoll għas-sigurtà tar-Russi. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna fissem l-alde. L-onorevoli Talicka. Grazzi ħafna, Sur President. U komissarju, grazzi u koll, jena sen minix sen nerġa repeti dak li jinti għeddiġala li naħseb li intqal ħafna u li jirriflet il-realtà xaħġa li nista nagħmlu fuqha. Huwa ġust li ngħidu li għamilna progress, huwa tajjeb li ngħidu wkoll palma l-komissarju li eh, għatrit eh, isir l sforz biex inkomplu naħdmu. Iżda hekk kif vera dak kollu li ntqal fir-rigward tal-parti tar-riformi huwa relevanti u għatem ħafna affarijiet xi jsiru. Iżda aspett ieħor li rridu nżommu f'moħħna u hawnhekk nixtieq eh, nirreferi wkoll għan negozjati li hemm fuq il-att ta' ċibersigurtà għaliex eh, l-elezzjonijiet huma vera huma importanti iżda is-saħħa u l-ħajjiet eh, tan-nies huma importanti wkoll u vera li dak li qed inti ftit tal-minuti ilu, jiena minix qed nara l-appoġġ min-naħa tal-Istati membri. Minix qed nara rikonoxximent fuq il-lat ta' numru ta' stati membri fuq livelli differenti li qed niffaċċjaw teddida li uħut mill-kollegi ġat kelmu dwarha. Issa jekk kwistjoni ta' elezzjonijiet Ewropej, elezzjonijiet nazzjonali, liġijiet, ħajjiet, Eh, qed naraw il-Trojan eh, horses ukoll fil-komunitajiet tagħna. Allura hekk kif irnexxilna nagħmlu l-progress kemm fuq il-lat leġislattiv eh, kif ukoll dak li semmejt inti fir-rigward tal-sigurtà tagħna iżda wkoll fir-rigward tal-elezzjonijiet Ewropej li ranna bżonn verament u li l-Kummissjoni taqbel miegħi bladu biex ta' xejn għaliex kellna dibattitu milux li l-affarijiet jistgħu jinbidlu Din hija r-realtà tagħna qed niffaċċjaw gwerra illi hija gwerra kontrina illi mhijiex gwerra bl-armi iżda xi ħaġa perikoluża daqs l-armi. U sakemm ma narfux dil problema sakemm ma nkunux konsistenti f'dak kollu fl-isforzi tagħna mhux biss għall elezzjonijiet Ewropej se nkunu vulnerabbli se nintlaqtu u se jkollna ħsara. Grazzi. Grazzi ħafna fissem il gu l-Onorevoli Mattias, ek joġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Din hija problema komplessa ħafna, il-fake news u l-interferenza fl-elezzjonijiet huma eh, mħazba jaddu mill-siberċigurtà u mhux biss, iżda jiena xtaqt nisħaq fuq numru mill-aspetti li inti ma semmejtx. Rridu niddefendu dritt tal-informazzjoni, rridu nipproteġu koll il-ġurnalisti Jekk ma jkunx il-każ se jkollna eh, informazzjoni mingħajr verifika li se titqassam eh, li se tkun aktar disponibbli u se tinferex u ma tkunx reali u rridu nikkombattu il-manipulazzjoni interna kif ukoll fuq Facebook jekk aħna se nkomplu naqblu ma dak kollu li jagħmel Honorable Zuckerberg għal bidla fil-drittijiet tal-privacy eh, fuq Facebook minajr ma natu kas ta' xtip ta' eh, bidliet hemm se nagħmlu l-affarijiet aktar u aktar diffiċli għal dawk li qed jidħlu għal kampanji. Ridu naħdu azzjoni wkoll għall edukazzjoni diġitali u nipproteġu il-ġurnaliżmu eh, l-kellim eh, twaqqaf l-onorevoli Buhner, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Issa Ek dina kwistjoni ta' protezzjoni ta' kull lezzjoni sigrita fil-era digitali, aħna bħal leġizlaturi rridu nkunu fuq qoddimnet ta' daw l-azzjonijiet, daw l-azzjonijiet qed jidħlu fis-seħ fit-tar twis, iżda hemm numru ta' affarijiet l ma bidu. Nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni eh, li eh, indirizza l-kwistjoni b'mod serji u ħafna iżda għandi mistoqsija għalih irridu naraw u noħorġu bl-influenzi minn barra tal-elezzjonijiet u sabiex namlu dan għanna bżon eh, regolament eh, fuq żewġ bnadi huwa mod ta' kif il-Kunsil tal-Ministri waqqaf għal aktar minn sena issa. U dan ifisser eh, l-forzi ta' kontra l-Unjoni Ewropea jistaw b'mod faċli ħafna jaċċessaw it-teknoloġija tagħna sabiex fost oħrajn jaffettwaw l-elezzjonijiet tagħna. Allura talba urġenti tiegħi l-Kunsil biex din il-waqfa titneħħa. Grazzi, grazzi fl-isem li FDD l-Honorevoli Etheridge, ek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Allura, erridu niproteġu lil nanfusna mill-perikli ħżina fuq l-internet li qed jibatu informazzjoni ħażina illi rridu eh, li diġà fetwaw il-Brexit iżda ma ninkwetaw xejn dwar il-fatt li fil-verità li dan li jista' jwassal għalih huwa ċensura u l-kontroll tal-libertà tal-espressjoni. Qed nitkellmu dwar is-seta, is-seta tal-seta tal-establishments li huma mixin id fit jekk tħares li l-BBC eh, huwa wieħed mill-ikbar eh, distributuri tal-internet li huwa bilanċjat favur l-istat dak right, il għaliex mhuwiex ta' kontra l-Unjoni Ewropea hawnhekk aħna li qed inħarsu lejha hija Eh, xi ħaġa perikoluża ħafna. Ovvjament Facebook u profiles oħra ovvjament rridu neħħuhom, eċċetera. Però jekk eh, l-istat ikollu seta eh, regoli u liġijiet b'tali mod biex ixekkel waqqaf min qed juża dawn l-affarijiet immaġina għal ftit għal sekonda biss jekk Eh, xaħat, xi kapitalista kontra jew xi lobby oħra aħdar, ħa kontroll tal-Unjoni Ewropea, kemm dan jista' jkun orifiku. Jekk f'daqqa waħda daw xeklu jwaqfu l-libertà tal-espressjoni u n-nies jipprotestaw kontrihom, intom kif tħossukom? Dan tifim li aħna nippermettu n-nies id-dritt tal-libertà tal-espressjoni di dejjem nisimawa l-libertà tal-espressjoni x'inhu l-iktar importanti mill-libertà tal-espressjoni tan-nies. Fl-opinjoni tiegħi m'hemm xejn ola xejn aktar importanti u hemm ħafna nies il-maġġoranza naħseb li ma naqbilx magħhom iżda jien nkun l-ewwel wieħed biex inwaqqaf u niġġieled biex niddefendi drittijiet tagħkom biex tesprimu l-opinjoni tagħkom hi x'inhi l-opinjoni tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Etheridge. Taċċetta blue card minn l-Onorevoli Taliċka. Iva, Pavel, jekk joġbok. L-Onorevoli Taliċka. Grazzi ħafna tal-ħadd il-mistoqsija. Jina bla dubju ta' xej naqbel miegħek fuq il-kwistjoni tal-libertà tal-espressjoni iżda ma ma għandi lebda tħassib fuq il-kommenti tiegħek fuq l-attakki ċibernetiċi eh, fil-interferenza għal elezzjonijiet. Allura l-mistoqsija tija hija inti taqbel u jekk taqbel kif tindirizza s-sitwazzjoni f'termini ta' mezzi biex tindirizza dil-kwistjoni biex timminimalizza. Grazzi. Grazzi tal-mistoqsija, hija mistoqsija tajba ħafna. Iva, naqbel ma da tħassib l-interferenza minn kull aġenzija jemmek li eh, xekkel kull elezzjoni demokratika. Iżda jekk ikun hemm għażla bejn ir-riskju l għaliex il-ħajja hija dejjem eh, għażla bejn ir-riskju, jekk ir-riskju huwa għażla bejn il-possibilità tal-libertà tal-espressjoni u r-riskju bejn eh, l-istat u potenzjalment eh, triq lejn totalitarjanizmu jiena nippreferi r-riskju fil-libertà tal-espressjoni iżda nagħmlu dak kollu li nistgħu biex eh, nipproteġu lil nanfusna xorta. Grazzi. Grazzi ħafna fisem l-INF l-Onorevoli Button. Sur Button huwa preżenti fl-awla, jieti President? muwix prezenti, mela naddu għall-Onorevoli Le Pen. President, signori. 25 sen ilu hawnhekk François Mitterrand kien qal xi ħaġa ma kinitx eżatta. Nazzjonaliżmu għal kien il-gwerra. Eh, ma kienx ra iktar mill-ponta ta' mnieħru minn dakinhar nafu ġifiri minn Vladivostok sa Ġibrolta eh, naraw il-biżat u il-problemi li qed jiffaċċja da mhux eh, dovuta nazzjonaliżmu. Biex nkunu ċivili l-invażjoni tat-territorju tagħna hija teddida fuq il-libertajiet u anki il sopravivenza tagħna aħna id-dritt u dmir li niffaċċjaw dan kollu b'kull mezz biex nelbu dawn il-problemi. L-Unjoni Ewropea illum hija biss xi ħaġa bla, bla ħajja ma tista' tagħmel xejn għalhekk hemm bżonn inkunu mobilizzati jgħidu x'jgħidu l-federalisti tal-federazzjoni mawx popli Ewropej jew stati Ewropej federazzjoni, il-popli ta' nazzjonijiet iridu jeġixxu il-nazzjon huwa il-qafas legali morali u politiku ta' kull pajjiż tad-dinja. U ovvjament hija l-ġnus maquda l-qada tan-nazzjonijiet għalhekk in-nazzjon jibqa' il-qafas l-iktar effiċjenti biex biex jgħajjex u jiddefendi il-popli li jenaqdu. Hawnhekk għandna il-sentiment nazzjonali, il-fatt li wieħed jħob pajjiżu il-patrija. Il-garanzija u wkoll għal ġenerazzjonijiet tal-futur, imma hemm ċivilizzazzjoni Ewropea li hemm qiegħda kbira u dan ifisser li jrid ikun hemm kooperazzjoni eh, ta' dawn in-nazzjonijiet tal-bejn fl-Ewropa. L-evoluzzjoni demografika f'50 sena il-popolazzjoni telet minn tlieta għal 8 biljuni b'mod esponenzjali dan ġab fenomenu ta' migrazzjoni li qatt ma rajna bħalu u naħsbu li huwa biss il-bidu. Dan qed jeddet li l-kontinent eh, tal-Ewropa eh, jereq għax l-Ewropa id-demografija tagħha mhux qed tola. Wieħed irid iqis il-protezzjoni tal-dinja, il-bżonnijiet tagħha, il-miżerja li eh, l-Ewropa tidher qisha l-Eldorado għal ħafna nies imma hija il-meduża wara kollox meta jiġu u jaraw bajnejhom. L-Ewropa m'għandix seta' anzi edha tipparalizza il-reazzjonijiet nazzjonali li suppost huma jqajmu l-poplu, il poplu tan-nazzjonijiet stess u li huma jagħmlu l-Ewropa. Deputati